Uh, ladies and gentlemen, uh... jekk joġobkom, uh, nitlobkom biex teħdu postkom ħalli naddu għal-votazzjoni. L-ewwel punt uh, li ħaniputaw fuq huwa hija l-mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-arrest ta' Alexej Navalny u protestaturi oħra fir-Russja bidjera skont ir-regola 190 paragrafu 4 ħa naġġornaw il-vot, eba ħa naddu l-kelma li nova li xolz biex jispeganna naqra. Grazzi, Sur President, eżis kollegi,